għalġimma li għaddiet huwa kien eroj għal daw kollha li ġildu għal ħelsin. Kien rivoluzzjonarju u ħadem bla waqf in għal rikonċiljazzjoni.